proċess ta' Khartoum u eh, l-inizjattiva tal- eh, Arn tal-Afrika u l-Unjoni Ewropea fir-rigward tal-rotta tal-immigrazzjoni. Nadi il-kelma issa fisem il-Kunsil l-Sur Della Vedova. Grazie Presidente, onorevoli deputati. Eh, mi fa partikolarment. Grazzi ħafna, jiena verament nixtieq l-ewwel nett il-wieġeb għat-talba tal-Kunsill dwar il-rotti ta' l-immigrazzjoni dwar proċess ta' Kortun, speċjalment dwar riżultati tal-konferenza interministerjali li saret f'Ruma fit-28 ta' Novembru 2014. Jiena nixtieq ngħid illi fuq livell personali jiena sodisfatt u anke minħat tal-Presidenza aħna sodisfatti illi l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri pparteċipaw f'dan kollu sabiex ikonna konferenza ta' suċċess. Jiena naħseb li dal pajjiżi tal-oriġini ta' transitu tal-immigranti f'dan l-ispirtu ta' dialogu eh, sħubija u responsabilità hija importanti ħafna sabiex ikollna ġestjoni tajba tal-flussi migratorji. Il-proċess ta' Khartoum fil-fatt jista' jkostituxxi kwadru tajjeb ħafna għal diskussjoni ma' msieħba importanti ħafna fl-Afrika tal-Vant. Wara ħafna tentattivi naħseb li wasal l-ewwel darba li l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri jistaw jaraw li nibdew għall ewwel darba naħdmu iktar fuq l-immigrazzjoni u naraw li naslu sabiex ikollna dialogu regolari mal-pajjiżi tal-qarn tal-Afrika u mal-Lvant tal-Afrika. u naraw li nikontrollaw ukoll flussi migratorji lejn l-Unjoni Ewropea. Dawk li ġejjin lejn l-Ewropa ċentrali fil-fatt jirbtu mal-pressjoni illi aħna qegħdin naraw li fil-fatt jinħassu mir-reġuni li qed jintużaw ukoll għat transitu. Sarà incentrata sulla lotta contro la tratta di esseri umani e il traffico di migranti sa dikjarazzjoni adottata mill biex ikollna miżuri konkreti li jistgħu jiġu attwati biex aħna ikonna e, passaturi ta' traffikanti u biex aħna niksru ir-retikolati tagħhom għax din hija ta' teddida serja għal migranti tagħhom fuq medda ta' żmien medju kif jien għamilt dik id-dikjarazzjoni ta' dik il-konferenza lan u li aħna nżidu l-kwadru u naslu għal dialogu li jinkludi l-erba area fl-approċ globali f'dak li għandu xasamma migrazzjoni u mobilità. Migrazzjoni legali u mobilità, migrazzjoni regolari, migrazzjoni u svilupp, protezzjoni internazzjonali nishtiq u koll nuhud l-opportunità biex nisħaq il-dikjerazzjoni taf, taf u koll il-rispet li drittijiet umani b'mod trasversali fil-kooperazzjoni tagħna mhux hekk biss imma li tirrikonoxxi eh, b'mod ċar li nirrispettaw natwaw bisħiħ il-prinċipji ta' protezzjoni internazzjonali b'riferenza ċara l-Konvenzjoni ta' Ġenevra tal-1952. Sinjuri, aħna definixxejna kwadru ġdid ta' kooperazzjoni għal dan il-proċess ta' kartum u jina nemmen li għandu xjazem ma' bidu tajjeb. Issa dan huwa l-bażi biex issa ngħaddu għal fażi iktar attiva. L-istedina tiegħi għall-Unjoni Ewropea u l-Istati Membru biex nikkontribwixxu b'mod attiv għall-iżvilupp tal-attwazzjoni ta' dan il-proċess ġdid u s-sostenta dan il-Parlament fil-proċess ta' Kartum ikun importanti u fondamentali għas suċċess tiegħu. Grazzi tal-attenzjoni. Grazzi ħafna, Signor Ministru, issa. Grazzi, u issa fissem il-Kommissjoni Is-Sur Komissar, Is-Sur Komissarju Avramopoulos. Għandak il-kelma, Komissarju, grazzi President. Parlament, membri parlamentari, illum. Illum qed nitkellmu mill-Istati Uniti għal Ġorġja, mill-Ġorġja għal Anta l-Afrika. Nispera li dan il-vjaġġar eh, virtuali jispiċċa su President. Din il-Kamra rat dibattiti biex insalvaw il-ħajjat, il-ħajjiet bħala riżultat ta' immigrazzjoni illegali u f'din il-kamra wkoll jiena smajt talbiet waħda wara l-oħra mill-Kummissjoni u l-Istati membri biex impoġġu tweġibiet prattiċi għal realtà li għanna fi traffikar ta' bnedmin mill-qarn tal-Afrika. Biex aħna naslu għal dawn l-anijiet, aħna kellna bżonn qafas għal dialogu u għall-implementazzjoni ta' dak li jiġi deċiż mal-pajjiżi ta' oriġini. Daku diki l-inizjattiva ta' dwar l-immigrazzjoni tal-qan tal-Afrika, proċess politiku fuq l-immigrazzjoni bil-pajjiżi tal-qan tal-Afrika u tal-Afrika t-isfel u l-pajizi l-iktar prinċipali ta' tranzitu, pajizi ta' oriġini, pajizi ta' tranzitu, pajizi ta' destinazzjoni jridu jitlu fil-diskussjoni. Flimkien mar-rotta migratorja minn mill-qan tal-Afrika l-Europa, b'mod iktar speċifiku, għandu jġib flimkien Ġibuti, l-Eġittu, l-Eritrea, l-Etjopja, il-Kenja, il-Somalia, il-Sudan tal-naħat isfel il-Sudan, kif koll il-Libja u t-Tunezija li l lien minn dikjerazzjoniet politiċi aħna ħanna assistu l-daw il-pajizi biex jgħatu t tweġibiet aħjar għal migranti f'sitwazzjonijiet hekk vulnerabbli li ntejbu l-kapacità tal-infurzar tal-liġi tal-autoritajiet fl-Unjoni Ewropea biex niġġieldu traffikanti traffikanti um tal-bnedmin b'mod iktar effettivi effettiv ma nix ninsew li flussi migratori ma jġibux ġdi biss sfidi ma opportunitajiet kemm għal pajjiżi ta' oriġini kif ukoll il-pajjiżi ta' destinazzjoni qed jgħid il-Kummissarju. Għalhekk jien verament nemmen il-kooperazzjoni tagħna f'dan il-proċess m'għandux jieqaf biex aħna inwaqfu niġġieldu kontra l-immigrazzjoni klandestina ma għandna noħorġu b'ambizzjonijiet toljin u naraw l-eruq propja ta' l-immigrazzjoni. Onorevoli membri ta' dan il-Parlament, intom stess kemm il-darba tlabtu eh, f'dak li għandu xaqsam ma' kooperazzjoni ma' pajjiżi transitu, kemm pajjiżi terzi, kemm f'dak li għandu xaqsam ma' oriġini kif ukoll ma' transitu. L-inizjattiva ta' immigrazzjoni ta' tal-qan tal-Afrika hija waħda minn daw it-tweġibiet flimkien ma' liberazzjoni fuq mobilità ta' migrazzjoni adottata mi kapijiet ta' stati u gvernijiet fil-rabba summit għat Afrika l-Unjoni Ewropea aħna rridu nwessaw id-dialogu tagħna biex ninkludu żvilupp u opportunitajiet biex anka inkomplu fuq naħsbu għal protezzjoni għal dawk li għandhom bżonn Dan din l-inizjattiva ta' immigrazzjoni tal-qan tal-Afrika tgħinna biex aħna nifmu aħjar l-isfida u biex nidentifikaw l-isfidi komuni li għandna fil-kontinenti kollha u nfittxu biex ikollna soluzzjonijiet eh, fi spirtu tajjeb jina naf illi ħafna f'din il-kamra ħajkollhom mistoqsijiet dwar kif id-dimensjoni umana se tkun integrata f'dan il-proċess, speċjalment f'pajjiżi fej il-valuri demokratiċi mhumiex rispettati. Nista' nassigurakom illi promozzjoni ta' drittijiet tal-bniedem hija ta' priorità assoluta fil-politika ta' immigrazzjoni u fid-dimensjoni esterna tagħha u hija implementata ħafna f'dan il-qafas ta' dialogu. Fuq dik il-bażi aħna nistgħu nissuktaw niżviluppaw dan il-proċess u nassiguraw fuq l-adazzjoni tiegħu għall-anijiet politiċi tagħna oġġetti għanijiet li huma li huma maqsumin maħattieħor li huma ma jorbtux volontarji. Għanna bżonn azzjoni prattika biex aħna dan din l-inizjattiva tkun tangibli, speċjalment f'żewġ temi prinċipali Immigranti li huma imwaqfin bejn pajjiż u ieħor stranded strateġiji għal ritorni eh, volontarji tal-migranti jina kontent nħabbar li għal dan il-għan. Fondi inizjali ta' 5 miljon euro diġaġġew eh, meħmużin f'dan il-kooperazzjoni. It-tieni, l-iżvilupp ta' strategiji nazzjonali u reġjonali biex jitsiltu kontra eh, reati eh, organizzati specialment traffikar ta' bnedmin. Aħna poġġejna u ħmizna 750 elf euro eh, biex nifinanzjaw daw l-azzjonijiet. Il-proġetti individwali li bħalissa tiġu żviluppati mill-Kummissjoni u l-implementazzjoni tagħhom se jibdew is-sena id-dieħla. Aħna ħan inkoraġixxu l-imsieħba tan Afrikani biex jikonsidraw dawn il-proposti u biex jidħlu fi proċess biex ipoġġuhom fil-prattika. Mem stati membri ġuġa u rew l-interess tagħhom biex jihdu tmexxija fl-implementazzjoni ta' proġetti brabta għal daw iż-żewġ areas. Jidde dan il-peer-to-peer -peer exchanges li daw l-attivitajiet se jinkoraġixxu għal għalli xprunar ta' rabtiet u biex nidentifikaw soluzzjonijiet biex nala li ntejbu il sitwazzjoni drammatika bħalissa edha fidejna. Nemmen verament b'saħħa illi biex naslu għal dialogu sosteniblu l-implementazzjoni tiegħu permezz ta' kooperazzjoni konkreta fej supposti għaparti mis-soluzzjoni rridu naġixxu issa u rridu naġixxu flimkien biex billi inkunu flimkien di l-Unjoni Ewropea, Komissjoni, Servizz eh, Estern tal-Unjoni Ewropea, Stati Membri, naraw naħtfu din l-opportunità waħdanija. Il-Komissjoni qed isserraħ fuq il-appoġġ eh, fuq l-approvazzjoni politika ta' dan il-Parlament. Grazzi. Dziękuję panu komisarzowi za to e, ważne wystąpienie w imieniu Komisji Europejskiej. Grazie hafna. Grazie tal-dikjerazzjoni importanti tijak u issa għan nisimaw il kallima fissem il-gruppi politiċi fissem il-PPE Roberta Mezzola għal-minuta u nofs. Grazie ħafna, Sur President, Sur Kommissarju, irrit nibda dan id-diskors billi nilqa il-proċess ta' Kartum li tnieda ftit tal ġimajt ilu dan il proċess hu mmirat biex nindirizzaw it traffikar tal immigranti bejn il qarn tal afrika u l ewropa. dan il proċess wassal biex pajjiżi finalment jersqu u jpoġġu fuq il mejda tad diskussjoni u għalhekk bir raġun li għandna nkunu ottimisti. kif sostnejna diversi drabi u nternnu llum l-unika triq il quddiem biex il politika ewropea dwar l-immigrazzjoni tkun ta' suċċess hi li jkollna soluzzjonijiet olistiċi li jieħdu konsiderazzjoni kull aspett u wieħed minn dawn l-aspetti l-aktar kruċjali huwa li nassiguraw li jkun hemm kooperazzjoni sħiħa ma' pajjiżi terzi fl-afrika b'mod partikolari minn pajjiżi fejn jitilqu l-immigranti u pajjiżi ta' transitu. dawn iridu jiġu mejjuna bl isforzi kollha kontra kull attività illegali li ssir minn fuq dawk li huma l-aktar vulnerabbli. irridu ngħinu wkoll biex jiġu indirizzati r raġunijiet l-għeruq ta' dak li jwassal għal persuni biex jitilqu minn pajjiżhom. il proċess huwa wieħed estensiv imma importanti li se jservi wkoll biex jingħata appoġġ lill vittmi ta' din l-attività illegali it traffikar tan nies filwaqt li l-proċess irid jipproteġi d-drittijiet tal-bniedem tal-immigranti ta' dawk li jkunu nqabdu fil-morsa ta' traffikar. issa huwa importanti li jkun hemm fondi biżżejjed biex dan il-proċess iħalli l-frott. ma jistax ikun li dan il-proċess jitħalla fuq l-ixkaffa għandna nsibu soluzzjonijiet biex dan il-proċess jagħtina r-riżultati. Eh, dziękuję bardzo. E, w procedurze blue card e, pani poseł Berżja e, czy Għandek mistoqsija tal-karta blumna ta' Sinjura Verġja taċċetta l-mistoqsija Sinjura Verġja. Madame Metzela, je voudrais savoir si vous connaissez la situation dans... Signora Metzela, xtaq tinsaqsik jekk inti tafx bis-situazzjoni tal-pajizi fil-qarn tal-Afrika, taf fiex eh, x'tip ta' rwol għandhom dawn il-pajjiżi tal-qarn tal-Afrika li naf is-sitwazzjoni f'dawk il-pajjiżi imma jiena ngħix f'pajjiż fejn il-persuni li jiġu għall għajnuna u jitolbu l-protezzjoni fil-pajjiż tiegħi huma proprju minn dak il-pajjiżi u għalhekk li aħna għadna kif għadna wkoll fir-riżoluzzjoni li aħna vvutajna dwarha dalgħodu li għandna jkollna kull sforz kontra kull proċess ta' traffikar tal bnedmin biex inkunu nistgħu nipproteġu lil dawk vulnerabbli.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 illi aħna niġġieldu kontra l-immigrazzjoni illegali hija ħaġa importanti allura l-proċess ta' kartum, u importanti iżda jħalli ħafna kwistjonijiet pendenti il-fatt li aħna rridu nkomplu niġġieldu kontra l-immigrazzjoni illegali hija xi ħaġa importanti iżda mhijiex bżiet importanti daqskemm hija importanti li rridu nipproteġu lil dawn in-nies li huma refuġjati. Maħna rridu netkellmu iktar fuq eh, dawn iċ-ċentri ta' detenzjoni. Ħafna nies qed isejħulhom jisom ħabsijiet. U l-Ġermanja aħna sejħulhom ċentri ta' tal uħ tan-nies. Issa ma nafx kemm dawn in-nies qegħdin iħossuhom li eh, merħba bihom fil-fatt jiena naħseb illi eh, aħna din nitkellmu wkoll fuq il-proċess ta' azil u l-aċċess għal proċess tal-azil. Iżda xi jfisser eżattament l-azil hawnhekk li UNHCR u dawk illi huma fil-fatt involuti x'ħan għamlu ħan itkelmu anke mal-pajjiżi ta' transitu u li ma' standards ħan użaw. Allura dan mhux ħajkollu eh, il riżultat li ħajkun hemm l-istess eh, trattament kullimkien iva vera li hemm bżonn mod legali u sigur ta' kif wieħed jista' jiġi jgħix l-Ewropa. Issa aħna bħala Ewropew nistgħux sempliċement naraw illi inħallu l-bibin miftuħin berra. Dan huwa proċess li aħna qegħdin nanalizzaw mill-viċin u jiena naħseb illi Allura, l-istati membri ħajjieħdu sem kollha f'dan il-proċess u anka l-pajjiżi terzi kollha u l-Kummissjoni x'tib ta' eh, għandha fil-proċess ta' Khartoum. Ħa jizviluppaw l-dog il-pajjiżi kollha li eh, qegħdin involuti fil-proċess ta' Kortum u kif ħa jiprovaw iħejju u jorganizzaw il-kooperazzjoni l-parteċipazzjoni ħallejtlek ħafna mistoqsijiet miftuħin u pendenti nittama li tkun tista' tweġibni għalmenu għal ftit minnhom. Grazzi ħafna sa naddu għal rappreżentat ta' l aldi Cecilia Vikstrom. Grazzi ħafna. Hemm ħafna immigranti qed jippruvaw jiġu l-Ewropa u jixtiequ li jkollhom ħajja ġdida. Ħafna minnhom qegħdin jaħarbu mill-gwerra u mill-persekuzzjoni minħabba illi m'hemmx rotot eh, siguri u legali ta' kif wieħed jista' jfittex u jitlob lażil ħafna minnhom m'għandhomx għażla oħra u ħlif li huma jafdaw lil dawk li qegħdin jagħmlu traffikar tal-bnedmin jirkbu fuq dajsa u jirriskjaw ħajjithom sabiex jippruvaw jaslu l-Ewropa xi 3419 persuna mietu fil-Mediterran dis-sena skont l-aħħar rapport li ħarġu l-UNHCR il-ġimgħa li għaddiet. Il-Mediterran qed jisir jisu ċimiterju, ċimiterju ta' nies li qed jibqgħu anonimi. Iżda għandhom xi ħaġa komuni, il-fatt li huma qed jaħarbu minn pajizom sabiex jisalvaw il-ħajja tagħhom u l-ħajja tat-tfal tagħhom u qed jiksbu jipruvaw jiksbu ħajja ħjar għal-familji tagħhom. Issa l-Presidenza nidet il-proċess ta' Khartoum flimkien ma' numru ta' pajjiżi fil-qarn tal-Afrika u aħna qegħdin inħeġġu lil pajjiżi sabiex dawn il-vjaġġi perikolużi fil-fatt ikunu edin imexxu għal kollu, però aħna naħsbu li l-ebda pajjiż ma jista' jilħaq dan waħdu, naħseb illi qatt manna nimmaġinaw illi ikunem hemm ċertu gvernijiet fil-qarn tal-Afrika illi eh, fil-fatt qed jimponu daqshekk dbatija u pressjoni fuq n nies in-nies mhumiex ħajpruvaw jħarbu, pereżempju d-dittatorjat fil-Eritrea pajizi oħrajn f'dan il-qarn tal-Afrika li huma qed jinibatu ħafna. Nies li tkunu jintafaw il-ħabs minnajr ma jkollhom iċ-ċans li jires u l-kas taħondi mill-qorti aħna rridu naraw dawn l-affarijiet kemm għalfejn qed isiru u sur President jiena naħseb li l-Kummissjoni għandha tiddefinixxi x'irwol għandha f'dan kollu. Hemm bidliet u sfidi kbar illi aħna irridu eh, nerbu u d dittarjarijat iżgur ma jistgħux isibulna soluzzjonijiet tal-problemi tagħna tal-immigrazzjoni. Grazzi. Grazzi ħafna. Għandek mistoqsija tal-kartel blu minnaħa tas-sur uh, Kava. Grazzi ħafna tal eċċettajt il-mistoqsija tiegħi. Jiena smajt inti x'kumment għamilt fuq id-dittatorjat. Inti taqbel miegħi fid-diskuss tiegħi li wieħed mill-dittatorjati ta' terrorizmu kien fl-Etjopja u l-ex president Mankishtu eh, fl-1977 kienet id dan id-dittatorjat u issa qiegħed jgħix fil-lussu wara illi ingħata l-azil u tingħaqad mejsa biex tikkundanna lill president Mugabe u titlob il-fatt li huwa joħorġuh mill-pajjiż ħalli bekk jidher dim il-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea minħabba ġenoċidju. Iva, inti saqsejt mistoqsija importanti ħafna dak li għanna namlu, aħna issa u għali nejdu li aħna qatt ma ħanaċċettaw illi d-dattaturi ħajjistabilixxu ir-regoli għalina għall-Unjoni Ewropea u aħna rridu nżommu f'moħħna wkoll illi huma ċ-ċittadini tagħna bħal is-sur Iżak illi ili jinżab jinżam fil-ħabs fil għal iktar minn 4,000 ġurnata fl-Eritrea dawn huma n-nies li aħna nikkoperaw magħhom, nistgħu nafdawhom sabiex naħdmu u nikkoperaw favur id-drittijiet tal-bniedem jiena jkolli ngħid li niddubi ta' kemm ħajjirna x'inna din hija responsabilità tagħna u aħna ma nistgħux nitfgħu nfalfruha fuq dawn il-pajjiżi fil-reġjun tal-qarn tal-Afrika permezz ta' dan il-proċess ta' Kartum jiena nilqa' dan din l-inizjattiva, però naħseb li din hija kundannata Eh, din il-ħaġa illi tfalli mill-bidunet. Minħabba li aħna nistawx nitkellmu bi standards doppji, rridu nitkellmu propju fuq demokrazija, l-istat ta' dritt bleħen wieħed. Grazzi ħafna u issa għal GUNGL għanna il mari Christine Verġja li tixtieq titkellem għal minuta. Grazzi ħafna. Sur President, il-proċess ta' Khartoum għandu lan illi jinnormalizza il-relazzjonijiet mal-Arn tal-Afrika, mal-pajjiż ta' Arn tal-Afrika dinja idea tajba, iżda dan huwa dialogu li għadin aħna naraw li ħajkolna ma' dittaturi. Nis li għadin ippoġġu eh, il-nis taħt taħħom taħt eh, repressjoni. Aħna nafu illi qegħdin indirizzaw lil dawn il-partijiet interessati. Iżda, kummissarju, inti tixtieq verament li kollok kooperazzjoni ma' dawn il-pajjiżi tal-oriġini? Inti qed ukoll illi jekk il-problema kienet eh, fil fatt fl-isem ta' dan il-proċess tajna imbidlu dan l-isem aħna nixtiequ li nwaqfu lin nies milli jaħarbu minn pajjiżhom u nħallu li l-gvernijiet allura eh, jipoġġu mbagħad il-pressjoni tagħhom aħna ma jistax ikollna dialogu ma' dawn il-pajjiżi jekk aħna nixtiequ li jkollna leġittimità fuq il-livell internazzjonali nafu li dawn huma involuti f'kull tip ta' traffikar fir-reġjun. Nixti nerġa' ntennieh dan kif tista' tgħidli li l-ħarsin ta' drittijiet tal-bnidem huma fil-qalba ta' dan il-proġess, kif tista' tgħidilna illi dan huwa l-mod ta' kif nistgħu nsalvaw il-ħajjiet tal-ċittadini u ta' dawn il-povri nies.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 qed naraw li hemm ċertu pajjiżi laqas biss qegħdin fuq il-lista forsi l-aħna laqas biss nafu lil min nistgħu nistiednu mill-Libja sabiex jirrappreżenta l-gvern ħabba li ma nafux min huwa responsabbli bħalissa jiena niftakar illi aħna konna qed niddiskutu dwar il-gvern Taljan u l-mod ta' kif huma eh, eh, jistgħu jitkellmu mal-gvern Libjan kif iddiskutew miegħu u kellhom ċertu ftehim fil-passat u jiena Niftakar li l-Kummissarju Malmstrom kella tivvjaġġa żur il-Libja ħalli tiżgura li li dawn 350 e, ċittadin tal-Eritrea kellhom jintbatu lura l-Libja mhux lura l-Eritrea minħabba li jekk kienu jmorru lura li pajjiżhom kienu jinqatlu żgur. Allura kif nistgħu nitkellmu ma' dawn il-gvernijiet li qegħdin joqtlu l-ċittadini tagħhom lill poplu tagħhom stess? Għalfejn, besibna namlu għek, jena naħseb illi jekk komplu naraw li ħajkolna fondi f'dan il-proċess, ma naħsibx li din tista' tkun xi ħaġa tajba, ma naħsibx li nistgħu nibdew proċess bħal dan fil-Belt Kapital tas-Sudan, per eżempju jiena naħseb din hija proposta li m'għandix tintlaqa' Jiena naħseb li l-mod ta' kif aħna qegħdin isna niksu dan il-rigal orrend b'kissja sabiħa hija xi ħaġa tal-mistija. Grazzi ħafna James Carver. Grazzi ħafna Sur President, aħna l-kol kemm aħna nixtiequ nejnu lil nies qalbina u disprati sabiex jħarbu mill-gwerer u mill-disperazzjoni, però għanna jkollna rotot li kunu fl-interess ta' kulħadd ma nixtiequx illi aħna nħeġġu li situazzjoni li ġajja gravi ssir qar. Aħna rridu noqogħdu attenti x'tib ta' proċess nistgħu nibdew jekk aħna verament nixtiequ innaqsu l-entużjażmu tal- tal-immigranti sabiex jaqsmu l-Mediterran b'mod li jista' jeddet ħajjithom. Jiena naħseb illi fil-fatt l-Unjoni Ewropea issa tixtieq li jkollha aktar kontroll fuq il-politika tal-immigrazzjoni. Għanna 4.3 miljun persuna li huma mferxin u ħarbu mill-Eritrea, Sudan, Uganda u ħafna pajjiżi tal-qarn tal-Afrika. Iżda aħna jiena naħseb li minn flok ma ninvestu flus f'din eh, dan il-proġess il ġi taħjar naraw x'impatt ikollu il-politika tal-Unjoni Ewropea fl-Afrika. Jiena naħseb illi mhux biss qed nitkellmu fuq il-dawk li jħallsu it-taxxi u l-żita tal qat jiena naħseb illi uffiċjalment il-politika tal-Unjoni Ewropea erdet il-ħajja ta' ċittadini u Mbagħad kien hemm il-kwistjoni wkoll tal-kummerċ għalfejn aħna ma nwaqfux milli nimponu dan il-pis u naraw li nelbu din il-kriżi. L-Unjoni Ewropea imponiet ħafna dannu fuq il-qarn tal-Afrika li naħseb illi E, dawn in-nies iridu nittrattawhom bid-dinjità u bir-rispett, irridu naraw li neħu l-xkiel li qed ikunu imposti mill-Unjoni Ewropea. U hemm mistoqsija oħra għalfej il-komunità internazzjonali qed tkompli topponi l-arfin tas Somalia. Dak li naħseb għandu bżonn orta l-Afrika huwa li konna stat illi jkun jista' jipprovdi għal poplu tiegħu. U naħseb illi jekk aħna nkunu nistgħu nuru illi eh, l-Somalia, Somaliland per eżempju kien eh, kellu hemm daqsxejn ta' suċċess hekk biss nistgħu nħeġġu lil ħaddieħor. Jiena naħseb li l art tal-Afrika jridu nofrulhom perspettiva ta' tama ħalli mbagħad jibdew jgħinu ruhom. Grazzi ħafna. Issa għal membri indipendenti għanna s-sur Sinadino sal-minuta. Sur President, 200.000 persuna ħafna minnhom zaza ħarbu mill-pajjiżi mill-ħabbanijiet ekonomiċi m'għandhom xogħol, m'għandhomx laqas sistema ta' kura tas saħħa diċenti u telfu ehm, ukoll ħallew warajhom djar illi e, fil-fatt ħajħoduhom blom bil banek kina mhux qed insemmi pajjiżi fl-Afrika, semmi pajjiż fl-Ewropa, il-Greċja. Kien hemm elf zazuħ u zazuħa Grigi illi telqu mill-Greċja, nies intelligenti ħafna li huma disprati li jixtiequ x-xogħol illi ħarbu u telqu mill-Greċja minħabba li m'hemmx perspettivi nafu li l-immigrazzjoni eh, mill-Afrika hija problema kbira. Mildina tinħossu aħna u nesperjenzawna aħna stess minħabba li għandna ħafna immigranti illegali li aħna bil-fors sforzati li nilqawhom minħabba r regolament ta' Dublin snejn, ġifieri hija ħaġa redikola l-Unjoni Ewropea ħadd tiffinanzja proċess bħal dan meta laqas bissija interessata illi tipprova ssolvi l-problema tal-immigrazzjoni interna. Jien naħseb illi il-pajjiżi b'saħħithom tan-tramuntana tal-Ewropa qegħdin fil-fatt jieħdu l-aħjar mill-popli tan-nofsinhar u jarmu l-bqija. Grazzi ħafna is-sur Lanners. De eh, noodzaak om de migratieproblematiek structureel aan te pakken, eh, die Grazzi ħafna Iva, fil-fat jena naħseb li rridu nerbu l-immigrazzjoni mill-perspettiva aktar pratika. U aħna diġa tkellimna dwar dan dal-għodu, meta tkellimna fuq il rezoluzzjoni hemm bżonn iktar integrazzjoni bejn il-kwistjoni domestiċi u dawk internazzjonali, naħseb li jridu nħarsu lil ilm mill-Ewropa ħalli nsibu iktar lokal kooperazzjoni mill-pajjiżi l-oħrajn. Iżda jekk nitkellmu fuq il-proċess ta' Khartoum, jekk inħarsu lejn il-mappa tal-Afrika u naraw per eżempju li Libja u koll kienet involuta e kella tħossib u koll il-proċess ta' rabat u Libja u għawiet fil-postijiet fejn e, minn hemm qegħdin jitilqu ħafna migranti illegali Allura aħna kif ħanaraw illi neħilsu minn din il-problema permezz tal-proċess ta' Khartoum? Grazzi. Doru Claudian Franzulisa, dvi minuti. L-onorevoli membru għal <clears throat> li kellimni jmiss kull sena konflitti armati u nuqqas prospetti u disastri naturali fu jisfurzaw miljoni ta' nies biex jitilqu minn pajjiżhom fil-qan tal-Afrika u jimbarkaw fu vjaġġi imwier, vjaġġi mwera u perikli jaqsmu l mediterranu ukoll. Is-sigurtà tagħhom ġeneralment huma Eh, distrutti permezz ta' violenza kontra tagħhom u jiffaċċjaw ħafna problemi kbar waqt il-vjaġġi. Umbagħad ġara darba jaslu l-Ewropa jkun hemm esploitazzjoni kontra tagħhom u esklużjoni soċjali. L-isforzi tagħna, l-isforzi ta' politiki tagħna huma importanti qegħdin jittiebu għal kondizjoni tal-immigranti u l-ewwel li rridu nagħmlu kolli jkollna ċerti politiki biex nindirizzaw il-kawżi eru l-iktar kawżi bażiċi għal raġunijiet tal-immigrazzjonijiet anka biex nimplementaw governanza tajba u koll un-bat u naslu f'punt li l-immigrazzjoni ssir eh, għażla personali ribera tkun għażla biss u mhux ikunu eh, bil-for ħaġa li bil-fors għom. ġestjoni tajba tal-immigrazzjoni tejn għall opportunitajiet eh, biex bekk in-nies ikunu involuti ikunu jistgħu ikollhom ħiliet bażiċi u ħiliet neċessarji u jekk nam nistgħu nagħmlu ċara f'moħħna stess illi hemm interkonnessjoni pozittiva bejn l-immigrazzjoni u l-iżvilupp, allura l-immigrazzjoni tispiċċa milli tkun problema ma ssir parti mis-soluzzjoni l-interkonnessjoni eh, kienet ċara fil- fil konsilt dwar l-immigrazzjoni tal-ġimgħa l-oħra jinħares l biex nisma' kif il-Kummissjoni Ewropea għat implementa dawn il-konklużjonijiet. Grazzi. Grazzi ħafna. Em blue cards għalik. Is-Sur Kava u s-Sinjura Spinelli taċċettom daw iż-żewġ blue cards? Jekk iva, is-Sinjura Spinelli ħatkun l-ewwel waħda, eżis kollega ed hawnhekk tista' tarani. Ed hawnhekk. Kollega, jina naqbel li hemm bżonn nmorru għall-eruq tal-problemi imma nixtieq insaqsik meta tgħid li hemm bżonn ngħinu u nsostnu l-gvernijiet minn fejn ġejjin l-immigranti u din hija l-erq tal-problema illi l-istati tal-immigranti nixtieq insaqsik jekk inti għandek x'moħħok il-problemi minn fejn jaħarbu dawn l-immigranti gwerer atroċi, situazzjoni ta' atroċi u mhux li jiġu hemm għax m'hemm żvilupp jiġu għax inkella jispiċċaw il-ħabs, grazzi. Iva nafsew eh, fuq li ma pajset nitkellem, Iva, kif taf hemm programmi tal-Unjoni Ewropea għax uħud minn dawk il-pajjiżi wkoll. U daw il-programmi kollha għandhom joħorġu minn ċerti ħtiġijiet, kondizzjonijiet minn naħatan għal dawk il-gvernijiet biex implementaw iżjed liġijiet ta' fint eja nejdu regoli biex jipproteġu drittijiet tal-bniedem u demokrazija u biex implementaw il-market economy, etc. etc. et jgħid il kellim rridu nejnu l dawk il-pajjiżi biex jagħtu liċ-ċittadini tagħhom raġuni biex jgħix f'dak il-pajjiż biex jgħixu f'dak il-pajjiż stess. Grazzi ħafna żis kelliem il-blue card li jmiss. Grazzi sur President, grazzi tal-li għacċettajt il-Blue Card kollek, il-kollega tijaj jaqsam il-passjoni tijaj għal eh, Somalia indipendenti biex tiġi rekonosciuti, rekonosciuta mal nazzjonijiet Uniti u mal-Komunità Internazzjonali u u inqas possibli u lazlen inqas possibli illi il-Sudan tan-naħat isfel li huwa l-iktar pajjiż ġdid f'dak li għandu xaqsemma rikonoxximent għal Somaliland. Tweġiba għandek il-kelma. Mandu xaqsemma s suġġett tal-lum ta' fint fuq intervent interventi minti taf li palissa l-pajizi kollet jappoġġjaw is-Somalia, inti taf il-pajis ta' Somalia li kien rikonoxxut b'mod internazzjonali imma peress li l-mistoqsija tiegħek m'għandix taqsam mad-diskors tal-lum mas-suġġett tal-lum. Grazzi ħafna. Nimxu l-qoddim issa l-kelma lis-Sinjura Mariel Defarne. Jew Farne, għal minuta u nofs. Grazzi sur President. Jien naħseb li għanna bżon namlu progress fuq il-kwistjoni fl-Ewropa, għanna bżon eh, eh, politika komuni fuq tal-immigrazzjoni għal issa m'għandniex waħda edha fuq responsabilità tal-Istati membri politika verament eh, tkun politika ma tkunx mandiġ tkun politika sura minajr sħubija mal-qan tal-Afrika. forsi fċerti kazijiet eh, mhux importanti biss li jkollna kuntatt mal-gvernijiet tal-pajjiżi manka mal oppozizjoni u mal-NGOs Ovvjament aħna rridu nkunu konxi ta' kwistjoni tal-kwistjoni ta' dritti tal-bnidem din hija fil-qalba tal-problema ma biex nagħmlu dan aħna rridu konna approċċ strutturat qed tajt il-kelliema rridu nieqfu nibatu prodotti sussidjati tal-Unjoni Ewropea għanna bżon nejnu ċerti biex jessapportjaw li l-om infubżon u riformi. U fl-istess ħin l-Europa, jekk għanna nimxu natmu jitfit ma l-Europa, f'dak li għandu xaqsa ma traffikar ta' bnedmin, irrit ikollna armonizzazzjoni ta' tal-liġi tal-azil. Mux sew li kolna eh, ċerti pressjonijiet Allura rridu nirreformaw u narmonizzaw il-liġi tal-azil tagħna, rridu nar niftħu l-eruq per ta' kwoti u noqogħdu attenti u nagħmlu sorveljanza wkoll fuq il-frontieri. Grazzi ħafna u issa Barbara Spinelli għal minuta. Ħan nitkellem fisem ta' ħafna u ħafna assoċjazzjonijiet li jikkundannaw il-proċess ta' Kartum u l-esternalizzazzjoni tal-kontrolli ta' frontiera f'dak li għandu xaqsam ma' respingiment u kontra liġijiet Ewropej. Ftejmit ma' dittatura tal-Eritrea li illum 30% minn 150.000 li jiġu fl-Italja ġejjin minn hemm rajna esportazzjoni ta' demokrazija li hija diżastru anka l-esportazzjoni ta' migranti f'kampi ta' konċentrazzjoni fl-Eritrea u fis-Sudan qed jipproduċi e, e, diżastri. Il-proċess ta' Kartum huwa deskritt mill-Presidenza Taljan huwa qabża fil-qudiem, il-qabża hija fil-ftejjimiet. fil qudiem il qabża hija fil ftejjimiet fil biex imblukkaw dawn il-partenzi u tluqijiet bl-iskuża ta' dritt tal-azil li l-lum diġawa dritt li mhux qed jiġi effettivament garantit lanqas f'bażi u previżjoni l-iktar limitati tal-Konvenzjoni ta' Ġinevra. Grazzi ħafna. Eh, grazie. Grazie lilek, signora, u issa l-Onorevoli Ferrara għal żewġ minuti. Grazzi President mill-proċess ta' Kortum juħor toħroġ ħafna ipokrisija kbira li qed poġġi l-affarijiet b'mod dajjef. Il-proċess irid jipprova jikkontrolla dan il-flussi mikro il-fluss migratorji u jneħħi drittijiet tal-bniedem irridu nkunu effettivi kontra il-retikolati kriminali. Minnaħa l-oħra rridu nibqgħu nżommu eh, relazzjonijiet ma' reġimi f'daw il-pajjiżi għanna l-Eritrea, għanna dittatura de facto, u beluf kbar li jintefaw fil-ħabs anka s-Sudan li għal ħafna żmien il-xiren ta' snin jeħt jiseħħu ġenoċidji anka ħafna pajjiżi oħra ma jibrillawx dak li għandu x'jaqsam ma, ma drittijiet tal-bniedem anka fil-Libja minkejja li, li dikjaraw li jidu kooperazzjoni f'dak li għandu xaqsam ma' protezzjoni internazzjonali u għazil fuq il-bazi ta' prinċipji tal-internazzjonali qed nirreferi għal-liġi stessa stess il-Libja stess bissi parteċipat fil-laqa ta' ta' novembru. Dik ġiet iddikjarat il-ftejim tal-proċess ta' Kartum. Hawnhekk irridu jiġi eżaminati eh, każijiet biex ikun hemm ċertu resettlement fl-Ewropa iktar milli nikkumbattaw il-kawżi ta' immigrazzjoni jidher li eh, l-objettiv huwa li nsibu ftejjimiet kif nirċevu l-immigranti fl-Ewropa. Ħan nipprovaw nirrepetu l-iżbalg billi kien sar tal-ftejjim bejn Gaddafi u Berlusconi qed tgħid il-kellima. Importanti li jibqa' jkollna kontrolli fejn ma hemm bżonn ikollna appoġġ globali fl-immigrazzjoni mingħajr eh, ipokrisija ma' pajjiżi terzi li li jassigura li l-modifika tal leġislazzjoni Ewropea fuq id-dritt tal-azil biex konna rigward għas suġġetti li ta' persuni vulnerabli speċjalment minorenni. Grazie onorevole. Mentnaw eh, deputa Frank eh, Angel. Minut demi. Minuta u nofs. Nishtiq najt li Signora Spinelli illi jekki titkellem fuq daw kollha li jaħarbu mill-ħabs mill-qan tal-Afrika pajjiż bħas Somalja m'hemmx biżejjed ħabsijiet. Għax daw in-nies ma jaħarbux mill-ħabs imma jaħarbu minnu qas ta' sens ta' stat allura is-Somalja isa ma teżistix iżjed u li jwassalni issa xi ħaġa li jwassalni għal fatt li xi ħaġa rridu nagħmlu fuq is-Somaliland u rridu nagħmlu kemm jista' jkun malajr għax dan huwa l-uniku territorju fir-reġjun kollu kemm hu u li mhux biss kostitwit b'mod demokratiku li fil-fatt jista' jikkostitwixxi rifuġju għal parti sinifikanti tan nies li mandom imkien fejn imorru dan huwa l-uniku e, post sigur tagħhom biex jaslu għalih. Imma l-punt tiegħi biex nagħlaq u l-Komissarju huwa dan. Għana ħadna l isem ta' tal-proċess mill-inizjattiva tal-Unjoni Afrikana u fissem e, e, il-politika li nużaw li aħna marbutin bihom. Aħna għanna fil-fat nipruvaw unsegwu fuq l-inizjattivi li ħadu mill-Unjoni li ttieħdu mill-Unjoni Afrika stess biex nieħdu l-fenomenu li hemm kontenuti. Għajġfri ah, anka rridu nitkellmu ma' dittaturi u niddiljaw magħhom, allura dan miex l-aħjar ħaġa sabiħa li għana namlu, imma din li konna namlu biex naslu għall-lantana. Grazzi. Grazzi ħafna. Anna Gomez, għal minuta u nofs. Ma nistawx nipretendu daw id-dittaturi brutali biex jibqgħu imexxu huma billi jikasbru l-popli tagħhom waqt li fl-istess ħin kollhom ftejmit magħna u fl-istess ħin huma qegħdin jipproteġu kriminali Sudan u l-Eritrea li qed Eh, jagħmlu repressjoni fuq eluf ta' ċittadini minn tagħhom. U daw in-nies qed jimmanifatturaw ir-refuġjati qed jipproduċuhom huma l-immigranti għax eluf ta' ċittadini tagħhom qed jaħarbu l-faqar jekk l-Unjoni hija serja, l-Unjoni Ewropea hija serja biex titekli l-flussi mill-qan tal-Afrika hemm bżonn li tagħmel xi ħaġa biex tgħin daw in-nies mux tatijom il-flus li da dittatur dan il-proċess ta' kartum huwa bil-fors li ħajfalli u mux sejjajn lil li d-dejat li suppost niffaċċjaw. U dan ħajkun falliment kbir bħal dak ta' tal fejn ma' Gaddafi dak li għedin nitkelmu u biex namlu paċi fl-Izrael u biex nidiljaw mar problema ta' rifugjati, suppost għandu jkollna xi ħaġa xnejdu fuq is-sitwazzjoni fil-Libja wkoll. Għal darbohra dan huwa pajjiż ta' tranzitu enormi għal daw in-nies li qegħdin jaħarbu mill-oppressjoni mill-ħor permess tal-qarn tal-Afrika. Aħna impenjati li nniedu il-proċess ta' kartun hemm ħafna traġedji li qegħdin isiru. Din u fil-fatt hija problema ta' kulħadd. Nispera li l-laqgħa ta' Ruma fit-28 ta' Novembru għenet li l-Kummissjoni Sinjora Mogherini għal politika komuni fir rigward tal-immigrazzjoni u integrazzjoni. 38 eh, eh, qablu li ser, ser, ser jiftemu dwar kwistjonijiet ta' paċi, kooperazzjoni, svilup. Eh, dawn huma kollha kwistjonijiet importanti ħafna. Dan huwa l-unika mod ta' kif nistgħu inneħu din it-traċedja mill-baħar tal-Mediterran. Tal il-rebiħ tal-Premju Sakharov spiega tajab ħafna għalfejn qed ħafna nies qed jitilqu minn djarhom. Spiss huma il-gwerer il-provokati minn negozji huma mexxija minn tiranni li ikollhom jinnegozjaw magħhom. President Roosevelt meta tkellem dwar eh, Anastasia Samoza qal li forsi mux sanqot nirrepeti klim ta' Roosevelt, imma għal jaff u tiran u huwa fil-fatt tiran tagħna. Ejjew namlu lista ta' dawk in-nies li benefikaw minn dawn it-tiranni u inwafquhom milli ikollom dak eh, milli jagħmlu affarijiet li wasol tant tixrid ta' dem u disprament. Anka jekk ikun li bessa biex xorta waħda huwa tiran. Grazzi. Grazzi ħafna tal-li qed eh, xqal Roosevelt mod iktar sempliċi. Issa naddu l-kelma li sinjura Bjork għal-minuta. Tak så mikke. Eh, jo, EU har ägnat resurser åt att bygga Fästning Europa sten för sten och nu ska vi ägna resurserna att, att det... Aħna issa qegħdin nonfqu ir-riżorsi tagħna eh, U huwa inaċċettabbli li l-għajnuniet eh, jintefqu għal din il-ħaġa qed nippruvaw nikkontrollaw flussi ta' refuġati qed nippruvaw nibatu r-refuġjati. Eh, din hija xi ħaġa eh, diffiċli meta n-nies ippruvaw qed jaħarbu minn gwerra u konflitt. Jiena smajt li surengel u oħrajn. Jekk l-affarijiet jimxu kif jixtiequ huma, allura jkun hemm deċiżjoni oħra li tieħu preċedenza fuq id-drittijiet tad nidam u l-azil. Inti jaf trid eh, kummerċ ħieles trid tikkontrolla l-influssi tar-refuġjati, eh, però eh, issa wasal iż-żmien u ma rridux iktar inizjattivi li jiexeklu li nistiet ippruvaw fiċċu l-azil. Grazzi, dik hija Issa naddu għal Marjana Peter, għal-minu ta' nofs. Grazzi, President. Madwar 40.000 emigrant u nis li uh, huma nies li ġew fl-Ewropa fl-2013 skont l-Organizzazzjoni Internazzjonali tal-Immigrazzjoni 3000 immigrant tilfu ħajjithom fil-Baħar tal-Mediterran 2014, sena 2014 hija fil-fatt is-sena li waslet għal l-ikbar eh, imwiet fil-Mediterran u ħafna minn nies li mietu mietu wara li erqu u minn ġuħ ukoll ħafna minnhom ġew mill-vant tal-Afrika. Il-proċess ta' Khartoum huwa proċess li aħna rridu nilqgħu għaliex naħseb li fil-fatt huwa dialogu, żona ta' dialogu fl-Unjoni Ewropea u l-Qarn tal-Afrika biex nipprevjenu it-traffikar tal nida Imma ma naħsibx li dan huwa biżejjed biex noħolqu dan it-tip ta' koalizzjonijiet u biex ikonna finanzjament għaliex jidher li l eh, il-politiċi qegħdin sempliċement e, jeħilsu minn um, peace fuq il-kuxjenza tagħhom billi ħalsu l-flus, suppost jagħmlu dak li kellhom jagħmlu sam il-bidunet. Il-Papa Franġisku tkellem hawnhekk f'dan l-emiċiklu u fil-fatt aħna ma nistawx nippermettu li l-Mediterran isir ċimiterju kbir. L-Ewropa tista' tiffaċċa din il-problema marbuta mal-immigrazzjoni biss jekk l-Ewropa tista' tidentifika l-identità kulturali tagħha u tieħu l liġijiet tajbin biex tipproteġi id-dritt taċ-ċittadini Ewropa Ewropej u wkoll il-possibilità biex taċċetta l-immigranti. Aħna rridu nibdew mill-ofol tal-problema u mhux l-effetti tal-problema. Grazie. Eh, uh, signor Presidente, L-enormi flussu. Grazzi, President. il flus tal-immigranti li qoddimu qed sipru għall-Ewropa qed joħloq mekkaniżmi ġodda ta' kooperazzjoni multilaterali mal-pajjiżi ta' tlu u transitu tal-immigranti lejn proposti li supposti jridu jkunu eh, dejjema u sostenibbli. L-ebda stat uniku jew organizzazzjoni ma tista' tagħti risposti effiċenti weħida u għal daqstant jridu jsir pjan ta' dialogu bejn l-istati u fuq risorsi komuni, imma mod partikolari fuq eh, il-rida politika biex bekk eh, nejnu l-eluf ta' immigranti mill-mewt Muster nixilna insiru nafu eżattament, e, e, e, nkunu nafu raġuni wara dan l-influss kolla ta' nies. Qabel ma nkunu nafu il sitwazzjoni ta' drittijiet ta' bniedem minn fejn jitilqu dawn in-nies u rridu approċċ holistiku tal-immigrazzjoni. Għal din ir-raġuni jien għandi ċertu riservi dwar l-aħħar konklużjoni li ġi msemmi fil-proċess ta' Kartum. Jien qed nirriferi għal possibilità li noħolqu kampijiet għal refuġjati li jistgħu jilqgħu lil dawn in-nies u forsi ta' detenzjoni. E, e, min jitlob l-azil e, irid dejjem jiġi akkompanjat minn verifika ta' rispett ta' drittijiet tal-bniedem u mod partikolari għall adeżjoni mal-konvenzjonijiet internazzjonali kollha. Ser ikun il-wol tal-Parlament Ewropew il-bin mar-ribja mill-gvern taljan għadu hemm u aħna les mhux ser naċċettaw li jkun hemm ksur ta' drittijiet tal-bniedem. Aħna llum il koll nafu li kif ġie definit Ehm, il-gvern ta' Gaddafi. Grazzi. Grazzi, issa naddu għassur uh, Lopez Aguilar. Grazzi President, Kummissarju. Il-proċess ta' Khartoum uh, eh, jwassalna għal episodji seri l-episodju ta' Lampedusa fej kienem 4.000 eh, ruħ li tilfu ħajjithom unbat dialogu mal-pajizi ta' oriġini u ta' destinazzjoni u ta' tranzitu ta' dan il-traffikar tal-medmin. L-anijiet, l-anijiet rridu jiġu appoġġati anka fil-qarn tal-Afrika imma jew il-kol niftakru li meta nitkellmu dwar l-Eritrea, is-Somalia, u pajjiżi oħrajn, dawn huma pajjiżi li fallew mingħajr l-ebda amministrazzjoni, mingħajr l-ebda garanzija għal rispett tad dritt tal-bniedem. iġifiri fl-isforz tagħna biex nippruvaw nistabilixxu din it-tip ta' kooperazzjoni huwa indispensabbli għall-Unjoni Ewropea li tirrispetta l-istandards tagħha, tirrispetta l dritt fundamentali u tevita it-traffikar tal-bniedem u eh, ġenerali tevita traffikar u żżomm dan il-proċess ħaj u kull euro li ninvestu biex insolvu dawn l-inġustizji. Dan ifisser li rridu nieħdu pass il-qoddim u nigarantixxu li jkun hemm ġittijiet fundamentali eh, għal l-iktar vulnerabbli. Nisa eh, minuri li huma fidejn dawn it-traffikanti b'ħafna konsegwenzi traġiċi li aħna eh, tkellimna tant drabi dwarhom dan il-Parlament. Issa naddu għas-Sinjura Bonifu għal minuta u nofs. Grazzi, President il-politika Ewropea fuq l-immigrazzjoni teħtieġ li dialogu kontinwu ma' dawn il-pajjiżi, il-pajjiżi ta' qaj il-pajjiżi tal-qarn tal-Afrika u tal-Unjoni Ewropea ti parteċipaw f'dan l-an il-ġita kontra l-immigrazzjoni regolari hija fil-qalba ta' dan il għan biex mm, nittrattaw ir-raġunijiet tal-immigrazzjoni imma dan ma jridx ikun pretest biex noħolqu Eh, eh, ostakli ġodda. Kulħadd għandu id-dritt li jitlaq mill-pajjiż ifittex għażil eh, u ħajjaħjar x'imkien ieħor. Irridu mod ta' kif niproteġu lil dawn in-nies li qed l-ażilu hekk inwafqu il-traċedja fil-Mediterran. l il traċedja fil mediterran il-pass li jmiss ta' dialogu ta', ta kartum mux ser eh, jirnexxi jekk eh, biss ser ikonna dikjarazzjoni ta' intenzjoni jekk mux ma tista' tiġi segwita b'azzjoni. Tagħmel sens biss jekk din ikollha miżuri vera u tirrispetta id-dritt tal-immigranti u l-persuni li qegħdin ifittxu l-ażil il-proġetti li ġejjin mill-proċess ta' Khartoum ser ikunu fuq bażi volontarja u mhux qed joħolqu l-ebda obbligu fil-liġi internazzjonali. Ma nafx kif nistgħu nispetta nistennew riżultati veri din eh, tista' tgħin fil-fatt li l-immigranti u li kolli drittijiet tagħhom. Tajjeb issa ser ngħaddu għall-proċedura tal-KHDI għaw zewċ minnis li jishtiqu jitkelmu Is-Sur Marjas mill-ECR. Kummissarju, jekk aħna rridu nillimitaw il-numru tal-immigranti ġejjin mill-qar tal-Afrika, aħna rridu naraw ir-raġunijiet għalfejn dawn qegħdin jitilqu. In-nies huma obbligati li jitilqu minn dawn ir-raġuni u r-raġuni għalfejn qed jagħmlu dan hija biex jeħilsu mill-reġimi dittatorjat li jeżistu fil-qarn tal-Afrika. Irridu nerġaw nibdew id-demokrazija f'dawn id-żoni. Irridu nassiguraw li jkun eh, hemm protezzjoni ta' drittijiet tal-nidem. Irridu ikun hemm paċi fir-reġjun ukoll għaliex jekk għandna għandna sitwazzjoni u stat ta' gwerra ċertu zoni, ovvjament dan joħloq problemi u eh, jiġi għal nies jitilqu mill-post biex isalvaw ħajjithom iridu wkoll appoġġ ekonomiku min-naħa tal-Unjoni Ewropea jekk dawn id-żoni jridu jikbru u jizviluppaw. Għanna bżonn li inneħu il- in-nies li qegħdin jitraffikaw irridu nanalizzaw mill-ġdid Dublin tlieta, irridu eh, nanalizzaw il-kwistjoni tal-refuġjati eh, politiċi wkoll. U eh, irridu irrid ikollna approċċ olistiku b'mod ġenerali għall kwistjoni tal-ażil u l-politika tal-immigrazzjoni. Grazzi. Naddu s Sur Dambaski. Grazzi ħafna, jiena nishti immur eh, immur lura għal dak li għaddu kemm għal s sur Marjas. F'din il-kamra jien kont qed nisma' kif l-immigrazzjoni hija fil-faċċa ħaġa li tista' tiġi nistgħu ninkoraġġuha. Imma eh, ejjew nkunu onesti. L-istati li edin madwar din iż-żona il-Greċja, Spanja, l-Italja edin jesperjenzaw din il-kwistjoni bħala problema mhux soluzzjoni u din qed dan il postijiet qed isiru postijiet eh, kampijiet ta' refuġjati f'territorji tagħna fejn in-nies qegħdin jaslu ma mhux isibu xogħol hemm differenzi kulturali u ma' u kol parti mill-problema ma' jirnexilomx jiġu reġistrati din hija kwistjoni kol kbira. U għal daqsam tirid naraw xinu ma' raġunijiet ta' vera wara dan kollu. Irridu marrura fil-pajjiż ta' oriġini biex insibu dawn ir-raġunijiet. U għal daqstant min qed jiġi jinħeba wara dawn id-dittaturi min qed dawn l-istati min qeret il-Libja l-Eġittu u s somalia u uh, r-raġunijiet wara dawn il-proċessi kollha. Kif nistgħu eh, eh, nbidlu l-Ewropa milli tispiċċa f'kamp ta' refuġjati x'il-popolazzjoni tal-Afrika hija aktar minn biljun. Grazzi ħafna jgħid il-President issa fisem il-Kummissjoni ngħaddu il-kelma l Kummissarju Adromopoulos. Grazie President, jiena nemmen li għanna bżon ta' dialogu kontinwu President mal-pajizi tal arn tal-Afrika. Il-kwistjoni miex jekk għannix nikkooperaw jew le ma' dawn il-pajjiżi imma kif għanna nikkooperaw magħhom biex inwaffqu l-immigranti milli jkunu vittmi ta' networks li qegħdin idaħlu lil dawn in-nies ġewwa l-Ewropa. Il-proċess ta' Kartum huwa wieħed mill-elementi fi strateġija ġenerali. Jiena naqbel ma tħassib ta'kom eh, membri onorevoli dwar l-inizjattiva imma xorta waħda nishtiqni kjarifika li il-politika tagħna ma tatix eh, cover legali għal pajjiżi fir-reġun. Il-għan huwa li ġie li dawk l-istati jimpenjaw ruħom u t-tjom responsabilitajiet biex jisalvaw il-ħajiet tal-nidem u jidġildu l-dawk li għatin jitraffikaw li l-nedmin. Irridu jizommu eh, ma l-impenji li huma titlu għalihom. Inwedkom li għanna ser insegwu il-proċess birreqa ħafna. Għanna eh, ser nsaħħu kol il-rabtiet bejn il-politika esterna u interna tal-Unjoni Ewropea biex nitrattaw b'mod eh, olistiku dinja fil-fat waħda mill-prioritajiet tiegħi. Jiena wkoll irrid ndaħħal dan fil-aġenda tal-immigrazzjoni Ewropea kif eh, tħabbart il biraħ fil-programm ta' ħidma tal-Kummissjoni għal-2015. Ukoll ma hemm l-ebda dubju li aħna għandna bżonn nofru soluzzjonijiet għal dawk in-nies li għandhom bżonn ta' protezzjoni internazzjonali biex jilħu l-Ewropa Il-Kummissjoni palissa edha tanalizza il-possibilitajiet kollha mod partikolari li nadottaw politiko komuni biex noħorġu vizas ta' emerġenza li dawk li jiġu l-Ewropa u jitolbu għall-azil. Il-moment li aħna nkunu qegħdin nilokalizzaw il-rifuġati hija xaġal fil-fatt il-Kummissjoni tinkoraġixxi biex bekk kull min jiġi ġewwa l-Ewropa eh, inkunu enniħ eh, ikunu eh, salvajni l-ħajtu il-numru ta' postijiet disponibbli minn kull stat membru qed jiżdied. Hemm ukoll il-programmi ta' protezzjoni u żvilupp reġjonali. L-Unjoni Ewropea qed tajn li dawn il-pajjiżi Afrikani biex huma jirċievu refuġjati taħt l-aħjar kundizzjonijiet possibbli kifet iktar kmieni. Aħna edin insegwu dan il-proċess bir-reqqa ħafna u nassiguraw li jiġi applikat kif suppost. Grazzi. Grazzi ħafna, kummissarju. Grazzi għal prezenza tijak u għad dikjarazzjoni tijak. Issa nadi għand il kunsel Sur Della Vedova. Grazie President. Grazzi eh, lil dawk id-deputati li eh, tkellmu u li kellhom l-opportunità li għalija presidenza hija grata ħafna, grazzi tal-li rejtu il-kummenti ta'kom u l-ħsibijiet ta'kom dwar l-implementazzjoni tal-proċess ta' Khartoum. Jena nixtieq insemmi suġġett li semma Eh, bosta drabi dak huwa tal-anijiet tal-riskju u s-suġġett ta' drittijiet tal-bniedem. Il-proċess ta' kartu għandu lan li jiżviluppa kooperazzjoni teknika mal-awtorità tal-pajjiżi tal-Arn tal-Afrika kif qal il-Kummissarju ehm, Il-kooperazzjoni teknika eh, għandha tikkonċentra fuq din il-fażi fuq żewġ suġġetti il- il-bnedmin eh, u il-traffikar tal-bniden u importanti li għanna namlu kull sforz possibli biex nsalvaw il-ħajja ta' dawn l-immigranti li qed jiffaċċjaw vjaġġi perikolużi ħafna biex ikunu jistgħu jaqsmu l-Mediterran. Mm, bilan biex nilħu dan biex nilħu dan il-għan il-priorità tagħna għandha tkun li eh, nwaffqu il-kriminalità li qed issir fit trigward ta' traffikar tal-bniedem. Dan huwa l-għan tagħna. U l-iżvilupp u u attuazzjoni ta' kooperazzjoni ta' dan it-tip li tista' tkun estiża fi setturi oħrajn ma' mal approċċ globali fil-qasam tal-immigrazzjoni u mobilità l-Unjoni Ewropea ser tkun koerenti bħala prinċipju fundamentali ta' rispett sieħ ta' drittijiet tal-immigranti li jgħad fil-qofol tal-politika tal-Unjoni Ewropea fil-qasam tal-immigrazzjoni. Inħoss li l-facilitazzjoni tal-kuntatti mal-autorità ta' ta' pajjiżi eh, mm, sissa dawn mar nixlom u eh, jamlu dialogu, pero dan kieku jista' jkollu impatt pozittiv fuq dawn il-pajjiżi biex bekk ikun hemm iktar rispett ta' drittijiet tal-bniedem. Punt ieħor li nixtieq nenfasizza hija d-dikjarazzjoni li titkellem eh, semmi bosta drabi dwar il-bżon li jem li jiġi rispettati il-prinċipi ta' protezzjoni internazzjonali. Din tenfasizza l-importanza li tinata protezzjoni li rifugjati l-dok li jtitolbu l-azil u assistenza li l-immigranti f'sitwazzjoni ta' eh, meta huma jkunu vulnerabli. Tenfasizza wkoll il-bżon li tigarantixxi protezzjoni effiċenti għal rifugjati għal dawk li jitin jitolbu l-azil u dawk li eh, nispiċċaw telqu minn pajjiżhom. Jiena smajt eh, ħafna tħassib minn naħa tagħkom. il-presidenza hija sensittiva lejn dawn il-kummenti u qed ngħidilkom x'inhu lan qed nerġa' nirrepetih hawnhekk il-protezzjoni tad drittijiet tal-bniedem, l-immigranti hija ta' importanza kbira. Il-Presidenza tħoss li din titratta dwar inizjattiva valida li rridu in insegu, irridu, irridu natwaw u biex namlu dan irridu nirrispetta l-prinċipi ta' dikjerazzjoni ta' Ruma. Għas suċċess tal-inizjattiva u anka għal eh, biex nevitaw ir-riski li saru inħoss li kien essenzjali l-appoċ tal-Unjoni Ewropea bħala parteċipazzjoni attiva tal-Istati membri u nixtieq nenfasizzaw kol li dan il-Parlament għandu fil-fatt rwol importanti x'jaqdi. U nixtieq nassikurakom li intom ser tkunu informati dwar l-iżviluppi ta' dan il-proċess. Nirringrazzjakom tal-attenzjoni tagħkom. Grazzi ħafna, Sur Ministru għal din id dikjarazzjoni għal preżenza tiegħek hawnhekk eh, li f'din il-kamra l lejla hawnhekk